Mela, L-lum hija l-ewwel laqa penaja, wara attentat tas-sew tal-waħx illi laqat Manchester fit-22 ta' Mejju. Sfortunatament fid-dawl tal dan il avveniment traġiku il-dem li jinxteret eh, mit-terroristi ma waqafx. ISIS eh, laqat l-Eġittu kontra il kristjani Koptiċi il-terrorizmu laqtat il-Baghdad, laqat Kabul, fejn ħafna nies naċenti ġew assassinati b'mod ehm, barbaru u vjolenti. Fizimna wkoll jiena nikkondanna bi sħiħ dawn l-atti ta' vjolenza inumana u nesprimi l-solidarità tagħna u ħsibijiet tagħna lejn dawn il-familji tal-vittmi. Qed nitkellmu fuq persuni innoċenti illi mamlu xejn ħażin u illi tilfu l-ħajja tagħhom minħabba din il-barbarità li sfortunatament il-bniedem il-mġata du kapaċi li jwettaq u l leħen tal-parlament eh, ser dejjem jikkondanna b'saħħa. U għalhekk nitlob illi tinaqdu miegħi għal minuta ta' silenzju biex niftakru lil dawn il-vittmi innoċenti. Devo annunciare all'Aula. Id-deċiżjoni li ttieħdet milux mill-President Trump illi joħroġ miħorġu mill-ftejm ta' Pariġi. Din hija deċiżjoni.